iktar miftuħa ma jistawx jiġu sottovalutati. mill ġdid, grazzi tal-appoġġ tagħkom. Grazzi, Sinjura President. Grazzi, Kommissarju. Għandi żewġ mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni għal konklużjoni ta' dan id-dibattitu, konkludejnieh u għada nivvutaw fl senar. Fuq il-punt fuq l-aġenda tagħna huwa mistoqsija orali l kummissjoni żida fid-dazzi imposti fin-Norveġa fuq prodotti agrikoli. mill ġdid, l-autur Sur Moreira għal ħames minuti. Grazzi, President, Kommissarju. din il-mistoqsija orali approvata minn inta il-Kumitat tiegħi. Ħan prova nispjega issa għal ressaqna din il-mistoqsija orali. L-ewwel nies hemm awtur ieħor, Christopher Fjellner, fil-fatt fassal din il-mistoqsija. Id-data turi l-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena li l-esportaturi Ewropej ta' ċerti ġobnijiet ħaruf u speċjalment ta' ċanga qegħdin jaffrontaw dazzi ad velorem ta' rispettivament 277%, 429% u 344% fuq is-suq Norveġiż. Għalhekk il-mistoqsija l-Kummissjoni hija ġejtu konsultati dwar dan kontu tafu dwar dan Aħna staqsejna ser ikunu konsegwenzi ta' dawn il-miżuri fuq l-esportazzjoni mill-Unjoni Ewropea lejn in-Norveġa. Għamiltu għom dawn mistoqsijiet hemm impatt dan mhux ksur tal obbligi stabiliti fil-ftejn ta' zona ekonomika Ewropea li EA vis-a-vis Norveġa u dawn il-temiet supplementari tal-prodotti agrikoli li ilu fisseħ minn jannar tal-2012, da mux kollu ksur? Allura, jekk hemm ksur, jekk ma jkunx hemm tweġibiet kredibbli mill-awtoritajiet Norveġiżi, ser tagħmlu b'urġenza. Din hija l-mistoqsija orali. Dan huwa ħsieb tagħha. U nixtieq nisma' mingħand il-Kummissjoni x'għandha xtajt fuq dan. Ippermettuli nżid ftit ħsibijiet min naħa tiegħi wkoll. L-Unjoni Ewropea hija obbligata li jkun hemm ftieħ tal-kummerċ ħafna drabi eh, niċħdu l-xkil ta' kummerċ nipruvaw niftħu mal-imsieħba tagħna. U għalhekk meta nagħmlu obbligi u ftehimiet u trattati ma' dawn l-imsieħba tagħna bżonn li kulħadd iżomm magħhom u jkun hemm rispett. Naf li hemm protezzjonizmu fin-Norveġa li huwa b'saħħtu maħna l-ewwel imsieħeb importanti tal-Norveġa għalhekk hemm ridu jżommu mal ftejn bilaterali ta' Jannar tal-2012 u jkun hemm ukoll kummerċ fil-prodotti agrikoli. Ma jistax ikun hemm miżuri protezzjonisti iżda mhumiex parti mill-prinċipju tal-ftuħ tal-kummerċ bejn imsieħba. Għalhekk dan mhux ta' sodisfazzjon għalina u n-Norveġa għandha tkun obbligata li tkompli il- ftuħ ta' dan skont dan il ftehim u għalhekk nixtieq tweġiba minn għandek fisem il-Kommissjoni. Grazzi l-Kommissjoni. Thank you. Uh, Grazzi, Sinjura President, membri onorevoli, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għall appoġġ tiegħu f'kwistjonijiet marbuta mal-miżuri li ħadu il norveġġa Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament minel qawa u napprezzawha. Nikkonsidraw li l-miżuri li ħadu n-Norveġġa huma protezzjonisti u mhumiex it-tip ta' azzjoni li wieħed għandu jistenna meħbib u l-ġirien tagħna. Dispjaċini nieħu nota tal-fatt li Norveġġa ma konsultatniex qabel ma gvern Norveġiż għamel adozzjoni ta' żida fid-dazzi. Wara d-deċiżjoni tieħdet il-Kummissjoni ħadet il-miżuri kollha disponibbli biex tagħmel tajjeb għal din iż-żida. Diġi Agri, il-Direttur Ġenerali u l-Komissarju Ċolos marru kontra dawn it-tariffi. Konsultazzjonijiet li seħħu fuq livell politiku u tekniku eh, fihom tqajmi din il-kwistjoni anke fil-Kumitat Konġunt tal-EEA. Iżda xorta waħda Norveġġa ma setawx ma ridux jikonsidraw minn ġdid il-deċiżjonijiet li ttieħdu. Aħna nistmaw li għada fil-medda qasira u medja ta' żmien dawn il-tariffi ħajkunu limitati. Skont iċ-ċifri tal-ewwel ħames xhur tal-2013, l-esportazzjoni tal-ġnubniet mill-Unjoni Ewropea lejn in-Norveġa żied 1.5% taħt id-dazzi miżjuda. Madanakollu fuq medda twila ta' żmien it tariff fil-ġodda jistgħu jpoġġu xkiel għall-esportazzjoni Ewropea lejn n-Norveġġa l-prodotti konċernati jeħtieġ nisħu li fir-rigward il-hortensja il-fjuri hidranġea importanti li kienem eh, kienem zida mill-2012 għal miljun euro fl-2013 wara l-klassifikazzjoni mill ġdid Nafu li hemm miżuri li huma kontrari għall anijiet tal-artiklu 19 tal-ftejm EEA u anke l-ftejm bilaterali taħt artiklu design tal-ftejm EEA li t-nej li huma jaraw li kunem liberalizzazzjoni tal-kummerċ progressiv. Madana kollu huma parti mill-impenji tal-Norveġa fil-WTO. Qed nikkonsidraw nistaw nagħmlu fuq livell bilaterali u ħanieħdu dan ukoll amment f'qosma oħra ta' relazzjonijiet tagħna man-Norveġa. Grazzi. Ma nisa żewġ minuti Staski. Grazzi President. L-introduzzjoni ta' tariffi fuq l-importazzjoni ta' prodotti agrikoli hija violazzjoni tal-litra u tal-ispirtu tal-ftejmit bilaterali. Il-mezzi ta' Norveġa jistaw jiġu konsiderati protezzjonisti. Il-deċizjoni tmur kontra eh, waħda mill-prinċipi fundamentali tal-Unjoni Ewropea ċoħe il-prinċipju tal-liberalizzazzjoni tal-kommerċ. Norveġa bħala membru tal-EA hija vinkolata e obbligata t tirrispettare l-prinċipju. Barra minnek, dawn il-limitazzjonijiet ġew adottati minnajr ma konsultaw il komissjoni minn qabel. Din hija ħaġa inaċċettabbli, hija mġiba inaċċettabbli. Peress li l-Norveġa hija pajjiż li miegħu l-Unjoni Ewropea għandu relazzjonijiet ekonomiċi u politiċi mill-qrib. U anki, għaw, nistawx nifmu anki kif pajis illi evita l-effetti negativi ta' krizi ekonomika jishtiq jintroduċi dawn il-mużuri. Aħna nitolbu l-gvern norveġis jirtira dawn il-miżuri u jidħol f'negozjati formali l komissjoni Ewropea biex jirsolvi il kwestjoni U, u jina nittama personalment illi dawn il-tariffi jien immens, 300% u 400% u anki iktar, għat ma nerġawx narawhom fir-reġun tana u speċjalment ma msieħeb eh, kummerċjali bħal Norveġa. Grazzi, Essur Ertug. Grazzi. Kommissario. fil fid-dinja u speċjalment fil-round ta' Doha, e, e, kulħadd qed jitlob inqas dumping fuq il-prodotti agrikoli u f'pajjiżi fejn hemm e, livelli differenti ta' żvilupp u dawk li huma dipendenti fuq il-bidja huma xettiċi fuq il-deregolizzazzjoni. Norveġa hija pajjiż sviluppat u u għandu settur ta' bidja zaħir relativament. Mill-2011 per eżempju eh, waslu għal prezzijiet oljin ħafna għal butir fuq issu fuq fu issu in-Norveġiżi fil-fatt eh, batew minn dawn it-tariffi daqshekk oljin u l-SMEs ma ma ma jridux jaċċettaw din il-pressjoni tas-suq intern, però hemm bżonn eh, tinstab eh, soluzzjoni oħra għal dawn il-problemi. Għandi żewġ mistoqsijiet, Kummissarju. Nixtieq nkun naf kif il-Kummissjoni imxiet sissa, però il-mistoqsija l-oħra eh, l-iktar importanti tirrigwarda il-negozjati bilaterali Kif nistaw nikonvinċu dawn il- l-imsieħba norveġiżi li għandhom jużaw strumenti oħra biex jiproteġu il-bdewa tagħhom u mhux b'dan il-mod. Isra Ashworth, President, Komissarja. Jiena kont rapporter fuq l-opinjoni tal-Komitat eh, tal-Bidja fil-kummerċ mal-prodotti Eh, agrikoli ma' Norveġa. Din l-opinjoni hija inkorporata fil-ftejn eh, bilaterali tal-2012. F'dan il-ftejn iż-żewġ partijiet impenjaw ruħom li jkomplu fl-ispirtu tal-artikolu 19 tal-ftejm EEA F'dan il ftajim iż-żewġ partijiet impenjaw ruħom li jkomplu l-isforzi biex jiksbu liberalizzazzjoni progressiva liberali tal-kummerċ agrikolu. U mbagħad marru komplew jgħidu li fl-2014 kien se jagħmlu reviżjoni tal-kondizzjonijiet kommerċali biex jesploraw konċessjonijiet ulterjuri possibbli. Dana kien ftehim illi iż-żewġ eh, partijiet Eh, ftemu li kienu eh, benefiku, benefiċi dawn il-kondizjonijiet eh, reċiprokament hemm eh, iktar esportazzjonijiet milli hemm importazzjonijiet mill-Norveġġa. Stant jiena sorpris illi il-Norveġiżi qed iġibruhom f'dan il-mod illi huwa kontra dan il-ftehim u jiena nħeġġeġ u nappella l-Kommissjoni biex eh, eh, titkellem magħhom fuq dawn il-kwistjonijiet qabel ma jkun hemm reviżjoni formali fl-2014. Issa, grazzi sur Ashford, issa sur Senna. Grazzi, President. Kommissarju, xi ġimati ilu il-gvern Norveġiż ziet minn 0 għal 270% id-dazju fuq ċerti prodotti tal-bidja. Eh, għal għal ġobon, għal laħam tal-ħaruf, etc. Il-Norveġa mhuwiex pajis fqir, huwa pajis illi għandu bilanċ, għandu budget kommerċali pozittiv kull sena. U mbagħad hemm il-ftehim illi fil-punt 10 jitkellem fuq il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ Eh, illi daħal fisseħ fl-2011, ġifier mhux ħafna snin illu. Iż-żewġ partijiet jadottaw miżuri biex il-vantaġġi reċiproċi ma jiġux imminati b'limitazzjonijiet oħra u dana xi fisser. Ifisser illi dan li ġara huwa propju l-kontra dak li hemm miktub fil-ftehim jiena nista' nifhem illi il-kummerċ tal-prodotti tal-bidja mandux ruol importanti ħafna bħal kummerċ fil-ħut jew fil-żejt. Naf li l-popolazzjoni norveġiża tixti iżomma il-bidja tagħha. Ma għal tant jena ma nifimix, ma nifimawx dawn il-mizuri, nittama nkunu nistaw nibatu messaċ ċar l-gvern ġe norveġiż u najdu li aħna kontra il-protezzjonizmu u najdu li aħna ma naqblux illi mandux ikunem qabel konsultazzjonijiet qabel ma sir ħaġa bħal di. Miex ħaġa, ma nistax naċċettaw din il-ħaġa. Għalda stantina nitlob illi il-Komissjoni Ewropea turi titkellem bleħen ibes u tajt moċar dak illi Eh, għandha tagħmel biex tiġilet kontra protezjonizmu. Biex u issa Sinjora Delange, tliet minuti. Grazzi President, President. Aħna għandna proverbju bl illi jgħid illi wieħed għandu jkun determinat meta fl-imġiba tiegħu. U għadan li għandna nagħmlu man Norveġa ma' u ma nistax naċċettaw li huma e, iġibru ruħhom hekk u ma mpenjaw roħom jiftħu għal prodotti tal-bidja u d-dejta e, li aħna qed nitkellmu fuqom issa ma naċċettaw naċċettawhom. Millu għada de facto id-dazju e, ġim eh, mibdul għall-ortensi u anki għal ġobon u l komissjoni Ewropea tajtiva wara kollox mux gravi ħafna għax wara kollox Imma għal eh, min ikabbar l ortenzi dana jista' jkollu konsekwenzi gbar. Minna ħal-oħra jekk in-Norveġa tixtieq ta' profetta ta' profitta mill-aċċess għal suq Ewropew, trid anki tagħti lill-Ewropa aċċess eh, għal Norveġa. U eh, il-Kummissjoni Ewropea għamlet ftit eh, ma mamlet pratikament fuq eh, din il-kwistjoni. U naħseb li dan huwa żball aħna nitolbu lill-Kummissjoni eh, Ewropea tattiva roħa kontra il-Norveġa. Il eh, Jekk umbat il-Norveġa ma tikkooperax, umbat eh, nistaw nieħdu miżuri oħrajn, per eżempju eh, ma prodotti oħrajn li ġejn minn Norveġa. Imma għandu bżon, aħna għanna bżon rapporti, razzjonijiet normali. Eh, specialment ma pajis ħabib bħal Norveġa. Però għalissa ma nistawx naċċettaw dan l-atteġġament minnaħa tagħhom u nixtieq u l-Kummissjoni eh, taħdem f'dan is-sens. Grazzi, Sinjura Delange. Issa ngħaddu għall-Kummissarju biex nagħlqu d-dibattitu. Grazzi, Sinjura President. Grazzi lil membri kollha tal-Parlament li għajmu din il-kwistjoni, dan id-dibattitu. Uh, eh, mqajjem um, fuq dak li Alistair Herzog fuq anki oħrajn ir-reviżjoni tal kondizjonijiet eh, eh, huwa previst eh, kif għal kollega ieħor għal 2014 u għandu jwassal għal ftuħ ta' rawn ġdid ta' negozjati biex infittxu ulter, liberalizzazzjoni ulterjuri kommerċali. Għal darboħra nirringrazzjakom uh, għall appoġġ biex tadottaw riżoluzzjoni għawija dawn minna għal oħra nistan izgurakom li aħna se eh, noħdu konsiderazzjoni dan anki f'relazzjonijiet toħrajn eh, tan-negozjati tagħna ma' norveġa Grazzi ah, irċevejt proposta ta' rizoluzzjoni biex nala dan id-dibattitu Eh, nidikjara malu. Għada nivutaw eh, f'nofsinar. Għada eh, ħamis l-4 ta' lulju inkomplu sessjoni plenarja, l-agenda hija pubblikata